meta Carlos Grata Vidal u signora Zuba, jkunu spiċċaw bħala membri tal-Parlament mit-12 jannar. U fil-kas tal-aħħar wieħed 30 ta' il-Parlament ħa nota ta' daw il-vakanzi minn daw id-dati u jinforma lill-awtoritajiet nazzjonali rispettivi il-Kommissjoni tal-Affarijiet